Madame la Présidente, Bien, merci, chers collègues. Nous allons. Euh, mela, grazie ħafna, kollegi. E nibdew bis-sessjoni tal-voti. Mela, qabel iżda għanna talba minnaħa ta' Sinjura Komi. Silenzju biex nisimaw is-Sinjura Komi. Għal-minuta. Mikrofonu, sinjura. Nixtieq nagħmel referenza għall-artiklu 186 tar regolament l-Ewropa ma tistax tibqa' wiefa qudiem id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema Indjana li rifjutat it-talba ta' żewġ Baħrin li talbu li jibqgħu fl-Italja. Waħd wieħed ħabbar raġuni ta' saħħa u li jħor biex iżżur il-familja tiegħu. Din hija ksur kbir tal eh, ta' drittijiet tal-bniedem Barroso u Ashton eh, kienu intervjenu issa nixtiequ nisolbu l-Junker u l-Mogherini li intervjenu huma aħna irridu inġibhom lura id-dar huma ċittadini Ewropej huma wieħed wieħed huma nies bħalna u rriduhom lura f'darhom. Grazzi. Monsieur Bashir, vous avez 30 euh, secondes pour... Euh, Is-sur Bashir għandek 30 sekonda. Point of order, xek. Nishtiq nindirizza l-kamra naħseb li kulħadd konxu li ġrat traġedja f'Peshawar f'Pakistan aktar minn 500 persuna jinsabu f'assedju, 124 eh, tarbija eh, tfal eh, mietu u huma mweġġajn midruba. Din hija azzjoni ta' estremisti, dik il-ġens hija voluta fil-ħarsin mhux biss tal-nazzjon tagħhom imma l kulħadd għalhekk iridu nibatu messaġġ lil dik il-pajjiż. U rridu nkunu msieħba magħhom fil-ġlida kontra l-estremisti, kontra t-Talibani, eċetera. Din hija traġedja kbira u rridu ninaqdu biex nibatu messaġġ u nejnu dak il-pajjiż fil-ġlida kontra dawn l-estremisti. Grazzi. Kelċus? Grazie, Madame Spinelli. Dernière motion. Grazie, sta Signora Spinelli, l-aħħar point of order, un bat irridu nibdew il-voti. Mikrofonu. Jiena nixtieq nagħti lill-Parlament fisem il-parlamentari Taljani tal-Gwe nixtieq nitlobhom li jitkellmu fi xi ħaġa gravi ħafna li ġrat fil-15 ta' Deċembru li għadda ġurnalist maruf taljan li kien membru ta' dan il-Parlament Giulietto Chiesa ġi arrestat f'Tallinn f'Estonja ftit qabel ma mar eh, f'konferenza pubblika li kien mistieden għalija. U nħeles u mbagħad reġant bat lura l-Italja bħala persuna non grata. Is-suġġett tal-konferenza kienet ir-Russja hija l-adutana. tagħna Eh, anzi, ir-Russja għadu tagħna mistoqsija. Din hija xi ħaġa gravi ħafna li x'pajjiż Ewropew mhux qed jiġi permess li l-persuna pubblika titkellem. Grazzi. Grazzi, fil-fadda ma kienx point of order. Għalek niproponi li nibdew issa fuq l-agenda tagħna li hija il-ħatra tal-Ombudsman Ewropew. Skont ir-regola 219 għandna kandidat mis sinjura Emily O'Reilly u nixtieq infakarkom li taħt l-artiklu 219 eh, paragrafu 5 hija votazzjoni sigrita u hemm bżonn ta' maġġoranza biex din persuna tiġi maħtura. U l assessjonizmu mhumiex voti favur għalek titla il-dawl il-blu, jekk intom favur jew għedin intom xed tastenju. U skont ir-regola 150 paragrafu 105 paragrafu 6 rid nassigura ruħi li hawn nofs il-membri li huma preżenti ma nista' nifhem dan minn min, min pożizzjoni tiegħi hawnhekk. Ejja nagħmlu test tal-votazzjoni biex nassiguraw li għanna 376 membru preżenti. Mela, i-votaw favur jew kontra jew astenew eh, qed nagħmlu test ta' votazzjoni. Tout le monde a-t-il voté? Mela kulħadd ivvota? Votazzjoni hija magħluqa u qed naraw ir-riżultat. Dan huwa sempliċement test. Iva. Għanna ħafna iżjed eh, minn numru meħtieġ. Ninsabu 690 fil-kamra. U għalhekk issa nistgħu ngħaddu għall-elezzjoni tal-Ombudsman għaw xaħat jiex jitkellem. Jider li għaw magni, zewċ magni tal-votazzjoni mux qed jaħdmu e, għawek u d-dimi, jista jiġi inġinier tekniku biex e, jiċċekkja naqra xet jġi għalfej mux qed jaħdmu? Iva, miex problema. battu technician issa. Mela jena għaddu għal-votazzjoni fuq l-ombudsman u l-votazzjoni jgħam miftuħa. Tout le monde a-t-il voté? Kati vota? Votazzjoni maluqa? 569 mela 569 favur, 66 kontra u 43 astensjoni. Is-sinjura O'Reilly kisbet il-maġġoranza tal-voti għalhekk jiena nissa ngħid li hi issa l-Ombudsman Ewropew taħt Ir-regola eh, artiklu 219 paragrafu 7 u nilqak hawnhekk u nilqaw ukoll nies li jinsabu fil-gallerija tal-ispettaturi. Nous passons au vote sur les rapports et nous commençons. Mela naddu għal votazzjoni li issa. Giovanni Lavija, eżami xjentifiku ta' kwistjonijiet dwar l-ikel. Votazzjoni waħda, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Inti għaddit. Proset sur la via. Issa ir-rakkomandazzjoni mill-Sinjura Ajuso fuq il-Konvenzjoni CITES Din ukoll hija votazzjoni waħda, eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kħat vota? Votazzjoni maluqa? Dik għaddit? Issa naddu għal rakkomandazzjoni Missur Buzek Eh, dwar il-ftejm ta' kooperazzjoni fuq GNSS mal-Marok, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa, di għaddiet, maġġoranza kbira. Issa ngħaddu rakkomandazzjoni Missur Buzek fuq it tġdid tal-ftejm għal kooperazzjoni fix-xjenza u teknoloġija mal-Ukrajina, votazzjoni waħda, votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Għat vota? Votazzjoni maluqa? U din għaddit ukoll. Naddu issa rakkomandazzjoni Missur Lambsdorff dwar il-parteċipazzjoni tal-Kroazja fiż-żona ekonomika Ewropea. Votazzjoni waħda, e, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? U di għaddit ukoll? Issa, il-rapport ta' l-Onorevoli Mahajalova il-dazz li rridu jitħallsu eh, fil-reġuni l-aktar imbeda ta' Franza. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Di għaddit? Naddu issa għal-rapport Viotti dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew tal-Aġġustament ta' Globalizzazzjoni, il-Whirlpool, bżon ta' maġġoranza u eh, tlita kull ħamsa tal-voti li jiġu eh, li jisiru. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni elettronika, kuħat vota, votazzjoni maluqa. Daddit. Issa il-rapport Ulbricht fuq l-IGF dwar il-fiat. Votazzjoni waħda, maġġoranza kwalifikata u 3.5 tal-voti. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit? Issa naddu għal-rapport ta' Sinjura Vana dwar l-IGF u din id-darba t-nitkelmu fuq Odisefs Focus. Għanna bżon maġġoranza kwalifikata u tlita minn kull ħamsa, il votazzjoni hija elettronika u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U di għaddit ukoll. Issa ngħaddu għar-rapport ta' Surzanni Fuq l-IGF fuq l-Air France għandek bżon eh, maġġoranza kwalifikata u tleta minn kull ħamsa, eh, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. U fl-ħarnet il-rapport Gualtieri fuq il-ħatra tal-membri tal-Bord Uniku tal Rizoluzzjoni. Din ukoll hija votazzjoni waħda minn eh, votazzjoni sigrita fil-fatt il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din għaddit ukoll. Grazzi ħafna kollegi.